Good afternoon. Warlof senar it-tajjeb li kulħadd. Nilqal kulħadd għal laqa ta' Warlof sin tal-lum ta' Warlof sinar 23 ta' April. Forsi nistgħu nitkellmu fuq l-adozzjoni tal-aġenda jekk m'hemmx kummenti qed nara li mawħadd jixtieq jitkellem allura nistgħu ngħidu li adottata kif tafu din il-laqa hija web streamed, hija e-meeting għanna anki newsletter tal-Kumitat Imko disponibli. U jekk memx oġġezzjonijiet fuq il-minuti tal-laqa preċedenti ma nara l-ħat, nistaw najdu li jum adottati anki il-minuti u qabel ma naddu għal rapportar fuq il-negozjati interistituzjonali nixtieq nagħti il-mikrofonu l-ewwel lill-ospitu tagħna, ċoħe il-Kummissarju Jurova. Kif intkom kollha tafu, jiena kontenta natik il-mikrofonu biex nitkellmu fuq il-qafas ta' dialogu strutturat. President Membri Onorevoli, ospiti, eh, grazzi tal-li tajtni l-opportunità nkun ma'kom l-lum u ikolli possibilità nispiega x'għamilna u x'se nagħmlu u x'nixtiequ nagħmlu. U biex nistedinkom mhux biex biex ittina anki l-ispirazzjonijiet tagħkom ma biex ittini biex ittuni xi sinjali li se naħdmu flimkien fuq xi eh, finalizzazzjoni ta' ċerti Eh, leġizlazzjoni importanti li bħalissa eh, edin naħdmu fuqa. Kif għat laħar darba li ilu anki ftit, aħna xtaqna nipreparaw pakket ambizjuż illi aħna semmejna New Deal for Consumers. U nishtiq aħna natu empowerment tal-konsumaturi biex ikunu jistaw jiddefendu id-drittijiet tagħhom. U dan huwa dak li għamilna b'dan il-New Deal for Consumers. Illi, illi wara din il-proċedura twila li nsemmu anki refit għadda twassal għal riżultat għanna sid direttivi u regolament. U il-refit uh, wera dan li ngħid waqt illi għanna oli ta' eh, protezzjoni tal-konsumaturi fl-Europa, id-difetti principali huma fl-infurzar. U għal din ir-raġuni din il-New Deal for Consumer eh, tifoka fuq il-infurzar. Maħniġ qed nibdew minn zero, jiena kontent illi qed eh, nagħmlu din ir-reviżjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. Dana se jkun pass il-qoddim biex nagħmlu infurzar tal-politika tal-protezzjoni tal-konsumaturi, jena kontent eh, fuq il-social media għanna bżon ta' eh, negozjati tajba għal-konsumaturi. Bħalissa għanna ħafna ditti kif ħadu kif ġebu ruħom nafu illi qed naraw illi hemm ħafna affarijiet naqsin fl-Ewropa fuq l-infurzar ta' drittijiet U allura għanna din il-proposta eh, ta' ridress kollettiv. Aħna eh, qed eh, nibnu fuq il-direttiva tal-inġunzjonijiet u fuq il- eh, ridress kollettiv u nħidu riżultati minn żewġ eh, leġislativi, daħal mux biex nibdew il-class actions, imma biex nigarantixxu kompens ġusti għal konsumaturi mhux għal Eh, big business tal-avukati tal-litigazzjoni frivola. Biex neġildu kontra l-abus għall-entitajiet kwalifikati biex iġibu il-kazijiet tagħhom għax iridu trasparenza u kontroll inħallu il- il- il-ħarru l-possibilità li jihdu sem anki l-istati membri Pero wasal il-moment biex nidħlu f'din is-soluzzjoni ta' ridress kollettiv fl-Unjoni Ewropea kollha. Proponejna u koll leġislativa oħra biex namlu nemendaw l-akit tal-konsumatur b'mod immirat. U dana jinkludi evalwazzjoni tal-liġi eżistenti, proċess intens ta' konsultazzjoni u diskussjoni mal-partijiet interessati Eh, jiena spiegajt se nagħmlu f'dan il-proċedura ta' refit, irridu nimmodernizzaw regoli, irridu neħilsu mill-affarijiet li mhumiex importanti, irridu neħu l-affarijiet li maħdmux tajjeb għal konsumaturi u għal kummerċanti u rridu illi l-laki ikun tajjeb għal seklu 21. Allura, għandu jinkludi l-sfidi ġodda mill-xiri digitali u online b'mod ġenerali. Se nibna billi nati spjegazzjoni iktar dettaljata fuq dak li għamilna biex ir-regoli jkunu iktar ġusti għal età digitali. Diġà tkellimna fuq kwestjonijiet importanti tal-konsumaturi eh, f'intervisti preċedenti fuq il-geoblocking per eżempju, nixtieq nisprimi il-speranza tiegħi fuq Eh, il-negozjati ta' malar fuq dawn il-posti ta' kontrat u nittama l nkunu nistaw nispeċaw trialogu fuq il-trialogi fuq il-kontenut digitali qabel il sajf u nittamaw li nkunu nistaw nispiċaw l-izlazzjoni qabel il-rebja ta' stradila. Dawn ma konu neċessarja biex ikun ċertezza regali għal negozjanti u l-konsumaturi dawn iż-żewġ direttivi tiftakru intkom kienu parti kruċjali tal-suq intern digitali u dana dinja attività li rridu namlu dana importanti għall-Europa u kifat kemm għal-konsumaturi u għal-negozjanti. In New Deal jirrigwarda noqqasijiet fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi fil-online. Aħna se nżidu l-regoli ta' trasparenza għal dawn dan traffiku online u nestendu direttiva għal servizzi digitali liberi. Dawn il-bidliet se jimlu l-vojt eh, importanti fil-liġi tal-konsumaturi. Free Digital Services. Eh, <laughs> nanna tiegħi diġa qalt li veruxka ħatma xej ma jġib xej. Eh, dawn il servizzi digitali liberi blaħlas free illi ma jħalsux bil-flus, in-nies imma jħalsu billi jagħtu id-dejta privata tagħhom. U kif namlu dejjem fil-politika fil politika tal konsumaturi rridu nibbilanċaw din la simetrija. U din hija ħaġa li qed nistudjaw bħalissa. Allora fuq dawn li nsejħulhom free digital services, aħna niproponu li jkunu soġġetti għall-istess regoli għal ħtiġijiet ta' informazzjoni u dritt tar tirar Eh, bħal dawk li huma servizzi bil-ħlas meta jiġu motija eh, bil-data tal-konsumaturi, bil-ħlas tad-data. <clears throat> Il-konsumaturi ħafna drabi ma jkunux jafu minant minn qed jixtru meta jixtru online. U jekk xi ħaġa mbagħad ma taħdimx mhux dejjem faċli eh, nistabilixxu min huwa responsabbli. U xi prezz il-konsumatur irid iħallas u il-regoli ġodda se jobbliga jinformaw il-konsumaturi ma' minn qed jgħamlu kuntratt. U dana se jappoġġa wkoll fiduċa, se jżid il-fiduċa tal-konsumaturi tal-modell kommerċali. U bat irridu il regoli tal-konsumaturi eh, li nkunu paċifiċi għalhekk qed nagħmlu eh, irridu inneħu l-elementi deterrenti. Eh, Dinija. Eh, Ija kontra l-idea li l-istati membri għandhom jagħmlu eh, ksuru obbligatorju u U bil-differenzi attuali bejn ir-regoli fl-Istati membri mu mhuwiex faċli dan, jena dejjem najt li dan um, mandux ikun faċli li wieħed eh, ma jirrispettax il-liġi, il-regoli. Għanna patchwork frammentat fuq il-regoli, fuq il-trasparenza fl-Stati membri. U allora niproponu illi fuq dawn il-ksur ta' regoli tal-konsumaturi l-Istati membri għandhom jifissaw il-sanzjoni massima illi għandha tkun għall-inqas ta' 4% tal- eh, tal-fatturat tal-kumpanija tal fl-istat membru. U dana eh, hemm e, stati membri li jkollhom isaħħu il li għadawn is-sanzjonijiet oħrajn iridu jżommuhom eh, taħt limitu. Aħna b'mod ġenerali niproponu illi fl-applikazzjoni tal-multi f'każijiet individwali il-autoritajiet kompetenti u l-rati għandhom isegwu kriteri komuni illi inkludu b'mod partikolari in-natura transkonfinali tal-ksur. U it-tielet punt aħna anki nippruvaw nitkellmu anki fuq il-kwalità doppja. Kif qal il-President Juncker, m'għandux ikun hemm konsumaturi ta' Eh, ta' tini klassi fl-Unjoni Ewropea. Allura kwalunkwe xiri ta' prodotti li huma identiti eh, għal dawk il-prodotti li huma offerti eh, fl-Stati membri oħrajn waqt li għandhom karakteristiċi differenti dana dinija prassi <clears throat> illi edha tqarra. Aħna tajna linji gwida fuq da, però smajna mux iktar minn darba, iktar minn darba li da ma kienx bizzejiet. Din id dispozizjoni ħattejn l-autoritajiet kompetenti meta jagħmlu evalwazzjoni għabażi eh, kas b'kas jekk il- eh, il-pubbliċità ta' ta' ċertu prodott u qed jimxi kontra il-gwidi, il-linji gwidi. Fil-kontest ta' eh, sanzjonijiet iktar rigorużi, skont din il-New Deal, din il-kjarifika ħat ħat ħatwassal għal fat li il-kommerċanti se jisibu aktar diffiċli li ma jirrispettawx ir-regoli. Il-metodologija armonizzata ħat iġi prezentata eh, eh, minna hawn ftit eh, fuq l-armonizzazzjoni u dan il-protokoll ta' testjar sen, sen, sen anki nestenduħa l-prodotti eh, oħrajn bħal per eżempju detersivi. Sen komplu l-isforzi tagħna biex nisguraw għarfina eh, ħjar fu il-liġi Ewropea u nedejna eh, Consumer Law Ready illi huwa program ta' taħriġ fl-Unjoni Ewropea kollha illi bdejtu propju idkom il-Kumitat Eh, eh, tal-konsumaturi. Nishti anki namel referenza għas sikurezza tal-prodotti il illi għahna mill-pilastri tal-sikurta. Il-Komissjoni għad kompli eh, it-tejjeb il-sistema tal l-erta rapidu, per eżempju se namlu revizjoni tal-lini gwida biex massimizzaw il-beneficju għall-autoritajiet u għall-konsumaturi. il komissjoni u koll ħad kompli tappoġġa poġġa sorveljanza tal fussu u aħna edin nitkelmu anki mal-pjattaformi principali bħala eBay, ma Amazon, Alibaba, eccetera unna nittama li huma se jaqblu U dan nittamaw li se jkun qabel l ta' ġunju fuq l-Internet of Things u uh, uh, kwestjonijiet artificial intelligence u manki fil-fokus tagħna. Il-komunikazzjoni fuq l-AI ħad kun importanti. U nixtieq li rridu naħsbu anki fuq il sikurezza tal-konsumaturi meta jiżviluppaw teknoloġiji tal-intelligenza artificiali. Biex nagħlaq nittama illi nista' norpot fuqkom u fuq il-Parlament Ewropew b'mod ġenerali billi biex namanza biex namil progress fil-proposti tkun ħaġa tajba għal konsumaturi jekk aħna nkunu nistgħu din il-proposta nwasluha għal riżultati eh, għal riżultat ġaf dan il-mandat. Grazzi tal-attenzjoni. Unħares l-qoddim għal biex nisma xinu l mistoqsijiet li t tagħmluli, tamluli. Grazzi, kommissarju. Nishtiq nagħti l-mikrofonu l-ewwel nett lill-koordinaturi tal-gruppi xvab mojxaw, allora sennaddi eh, għal-koordinatur tal-SND. Grazzi. Nitlob skuza fizem il-koordinatur illi huwa Danti bħalis fil-Paragwaj l-lum għal eh, monitoring ta' elezzjoni u talabni nitkellem miflok u jina accettajt. Jina naħseb il-Signora komissar tkellmet fuq affarijiet interessanti ħafna, importanti ħafna, grupp tan. Inna 10 jew 15 sena nitolbu strumenti ġodda għal eh, l-applikazzjoni legali. Infatti l-Komissjoni Ewropea dejjem qalet li mhux neċessarju da, però issa fil-11 ta' april offrit eh, kważi class section eh, u jiddispieċin li muxaw l-onorevoli xvab għax u diġa għal ma ridux aħna li konna class action bħal l-Istati Uniti. Pero ma rajniex il-proposta tijaw u miex class action ta' stil Amerikan. U sistema raġonevoli ħafna, aħna bla dubju ma ridux sistema biex eh, jaraw flus l-avukati eh, u l-assoċjazzjonijiet illi jiddefendu dan it-tip ta' interessi. Imma aħna eh, rridu najdu illi huwa importanti nimxu u dimax għal ħafna konsumaturi u huwa diffiċli ħafna illi wieħed jikseb xi ħaġa meta jkun hemm kwistjonijiet ta' kummerċ trasconfinali. Rajna x'darab bil- Eh, bil-Facebook u anki skandli uħrajn. u fl-Europa l-konsumaturi ma pjuttost traskurati u meta l-intraprenditori għamlu eh, jimxu kontra regoli li donatu l-possibilità li ċittadini u l-konsumaturi Eh, illi jiksbu ġustizja b'mod raġunevoli. Dan huwa eh, il-mod illi jintkom eh, zamejtu f'moħkom. U aħna ma nkunux Parlament Ewropew hekk aħna ma ngħidux illi hemm xi ħaġa illi ma tissodisfanix. Però ngħid li l-proposta hija pożittiva u nilqaħħa u mbagħad naturalment nippreżentaw xi emendi. It-tieni e punt Eh, inti tkellimt fuq l-obbligi ta' informazzjoni fuq il-pjattaformi, din hija informazzjoni importanti, għax aħna dejjem iktar nifmu illi l-konsumaturi eh, kultant jordnaw eh, xi ħaġa mbagħad ma jkunux jafu minn huwa minnant minn qed jixtru. Sitwazzjoni ħafna drabi mhijiex ċara u ċerti pjattaformi anki kultant għal eh, raġunijiet ta' protezzjoni ta' data ma jitċarawx mi, ma min edin jamlu dan il-kontrat ta' xiri. <clears throat> allura, jekk ma jridux però eh, jikxfu eh, dawn il notizzi allora il-pjattaformi stess għandhom ikunu konsiderandhom jiġu konsiderati responsabli f'dan il-każ. U dawn il-kwestjonijiet għandhom jiġu affaċati bil minnaħa tal-Komissjoni Ewropea. Itkelmet ukoll fuq il-kontratti digitali. Ma Pascal edin naħdmu biex eh, mhux biss il-kontenut digitali imma anki direttiva fuq il-prodotti fuq il-xiri eh, dawn jistaw u kol jaslu għatmim taħħom f'din is-sena u aħna qegħdin namlu mod biex dana jiġri u għet se nkomplu nikooperaw għax dan huwa suġġett importanti ħafna. U l-konsumaturi għandhom bżon ta' risposti, dawn għu problemi urġenti u bil-Internet of Things dawn e, dawn huma affarijiet li se jkunu dejjem iktar frekwenti fil-futur ma nistawx nibqaw lura, irridu insegwu eh, dak li eh, il-progressi tal industria Nixtieq nirringrazzja li l-Kummissarju għal dak li eh, sissa għamlet u anki għal kooperazzjoni tajba li għanna mal-kabinet taħħa jina nista' ngħidu dana bħala rapporter għax verament jaħdmu tajjeb. Però hemm ħaġa li tasibni fin New Deal for Consumers nishtaqsi għaliex qed naħdmu b'dan il-mod, ċoe id-dritt tar-tirar għal xiri online qed jiġi eh, eh, eh, mhuwiex permess pratikament u dana huwa kollu jiddependi fuq il-prodott u dan huwa pass lura fil-protezzjoni tal-konsumatur. Jiena nixtieq nkun naf għaliex wasaltu f'din il-soluzzjoni, għax nista' ngħidilkom diġà minn qabel il-grupp tijaj mhux se dan l-approċċ għaliex skont e, e, l-opinjoni tagħna il-liġi għal konsumaturi li diġà u validu fl-Ewropa kollha sa qed jiġi e, qed jiġi irtirat għaliex imxejtu f'dan il-mod aħna bħala SD maħniċ sen naċċettaw dan. Eh, grazzi. Thank you very Grazzi ħafna, President. Merħba l kummissarju grazzi tal proposti fuq il-New Deal, kena diskussjoni qasira l-ġimma l-oħra, fuq għom minna ħatijaj bħala rapporter fuq il-New Deal intom tistaw taċċertaw li aħna impenjati bisħieħ illi l-affarijiet jgħaddu fi żmien illi tixtiequ. Jiena li kien għalija sa marzu sena d-dieħla kollox ikun lest ta' raġunijiet ovvji. Imma tista' taċċerta li ħajkun hemm impenn min-naħa tal-Parlament illi matul dan il-mandat jirnexxinna nagħmlu dan. Fuq l-ispeċifiċitajiet ta' proposta għandu wkoll xi mistoqsijiet dwar dan. Id-definizjoni ta' widespread infringement fil-proposta tinkludi istanzi li jistaw ikunu ta' dannu għall-interess kollettiv ta' konsumaturi fi stati membri oħra li għadin hija wiesa ħafna bħala applikazzjoni. Speċjalment l-pożizzjoni ta' penali għall impatt ipotetiku jew futur naħseb li nista' jkollna xi ħaġa ħjar ħanippruvaw bla dubju namlu għadda xejn li t-fukata din il-ħagġa, nishtiq nkun nafx taħseb inti dwar dan. Door stop selling, jiena ma joġobnix, nasib ħafna nies ma joġobonx laqqas dan. Imma għanna nużaw il-bazi ta' politika pubblika rispett tal-ħajja eh, tal-familja biex namlu dawn il-limiti, għanna minna ħafna xogħol hawnhekk fuq Eh, non-tariff barriers dawn hekk u naħseb l-idea li kwalunkwe ostakli jew restrizzjoni għal beħ ta' servizzi għandu jkun proporzjonat. Iżda wkoll ġustifikabbli ġustifikati jekk nibdew ngħidu Ara l-ħajja tal-familja hija raġuni għalfejn għamlu restrizzjoni fuq is-servizzi fejn ħanibqgħu jekk l-istati membri jibdew jużaw l-istess ġustifikazzjoni għal restrizzjoni oħrajn. Jidu noqogħdu attenti naħseb hawnhekk. Aħna qatt m'għandniex ftehim finali qatt il-Workland ġifri kif ħanaċċertaw aħna dejjem x'qed nagħmlu żewġ proposti, kif ħanaċċertaw li żewġ proposti jkunu allinjati għaliex diġa għadin nibżaw illi din tista' ma tkunx f'allinjament mal-direttiva tal-prodotti tangibbli. Naħseb li kollox ikun allinjat kollox miexi fi direzzjoni li sa direzzjoni dina tkun sfida fuq il-kwalità doppja tal-ikel mbagħad. Ħaġa li ħafna membri f'dan il-kumitat ilhom jiġildu għadin għal ħafna żmien. Għandi mistoqsija personalment b'xi li ma proposti hawnhekk speċjalment dawk l-affarijiet illi huma msemmija bħala identiċi iżda magħmula b'mod differenti t-sokkor ngħidu aħna jekk tixtri landa koka fir-Renju Unit din ħaj kollha t-sokkor tal-kanna imma jekk tixtri l-istess eh, bot koka cola hawnhekk dan ħajkun tal- bit-trova sokrija jekk tixtrih fil-Europa tal-Vant inna ħajkolla lajso glukos probabbilment għaliex il-produzzjoni tal-lamtu f'dak il-każ huma għandhom iktar rabtiet anke pereżempju fl-Istati Uniti għandek xaġa differenti hemmhekk ukoll l-istess prodott imma minħabba il-materja prima hija differenti skont fejn tkun għalhekk fejn titratta din it-tip ta' diffikultà hawnhekk. Minkejja l-fatt li għandek appoġġ wiesa għall prinċipju Issa jek tippermettili, sir President, għandi xaffejt oħra xinejt. Jiena naqbel ma dak il qalu soċjalisti dwar eh, dritt għal ritorn, però ma nafx kif nistgħu realistikament ġustifikawa din il-ħaġa x'dan huwa dritt ta' konsumaturi eżistenti u qegħdin jgħidu li ħanpoġġu issa il-pis fuq il-konsumatur illi eh, joħroġ bl-evidenzja mhux il-kumpaniji. Naħseb diffiċli ferm li jiena xinna nikkonvinċu bija din. Imbagħad hemm viżjoni iktar ġenerali hawnhekk di proposta l-affarijiet iridu jsiru sew imma nkunu attenti ħafna li l-affarijiet ma nagħmluhomx ibsin biss fuq il-konsumaturi għax aħħar mill-aħħar xorta l-konsumaturi ħajbatu jkollhom inqas prodotti, prodotti jistgħu iżjed flus, ġifieri rridu bilanċ, speċjalment jekk nagħmlu iktar diffiċli biex l-SMEs jipparteċipaw fis-suq ħafna reazzjonijiet sa proposti speċjalment min-naħa tal-negozji kienu pjuttost negattivi għalhekk il-mistoqsija tiegħi hi intom daw il-bidliet kif ħadd ikkonvinċu bihom li settur kummerċjali. Grazzi ħafna għall għalde għandna s-sur Matteas van Meltenberg li qed jieħu post is-Sinjura Karrasova, Grazzi President. Fisem il- grupp għal din nixtieq nħadsu merħba lil kummissarju u nawguralkom ukoll nirgrazzjawkom ta' dan tal proposta ta' New Deal għax issa il-konsumatur diġitali llum jessabu gawdu minn regoli sempliċi u uniformi minn kumpaniji li joffru servizzi simili tajjeb illi ir-regoli issa ikunu aġġornati għall-era diġitali f'ekonomija li dejjem imexxija iktar bid-dejta. Illi konna iktar trasparenza, il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla informata fost is-servizzi kummerċjali differenti, però jridu ngħidu wkoll li l-fiduċja tal konsumatur tiddependi wkoll mill-applikazzjoni konsistenti u l-infurzar tar regoli. Bosta drabi rajna riċentement illi regolamenti esistenti illi ma ma kienieċ implementata u infurzata kif suppost, għalhekk il-Kummissjoni kif tista' taċċerta li regoli ta' konsumatur ta' protezzjoni ta' konsumatur jiġu eh, applikati bl-istess mod fil-negozji kollha. Imbagħad ħaġa oħra, naħseb li dan huwa mod intelligenti ħafna kif wieħed jindirizza il-redress kollettiv fejn entitajiet kwalifikati bħal organizzazzjoni tal-konsumatur ikunu jistgħu jitolbu eh, rikors fissam il-konsumaturi li jkunu batew minħabba prezzi kummerċjali legali differenti ħafna mill-istil Amerikan, ġifiri għandek raġun meta fl-istqarrija stampat inti li din hija stil Ewropew dan huwa approċċ intelligenti, ovvjament irdu nikkonsidraw id-dettalji kollha bħal ngħidu aħna kif jista' jkollok kwalifika u jekk hux qed nifaċċaw sitwazzjoni fejn ċertu organizzazzjonijiet qegħdin jisfidaw il-Kommissjoni għaliex qegħdin jirrifjutaw il-kwalifikazzjoni. Imma naħseb li dan tassew juri illi intom għamiltom biċċa xogħol tajba ħafna biex tippruvaw ittejbu l-affarijiet għall konsumaturi fl-interess tal-Kumitat Imko wkoll li naċċertaw li l-konsumaturi fl-Ewropa jistgħu jibbenefikaw minn regoli li huma enforzabbli jaħdmu mhux biss kontra l-konsumaturi u n-negazju imma illi minflok jaħdmu għal benefiċċju sa' kulħadd. Grazzi ħafna. Għal gwe dan insiemi kħeġbok. Grazzi. Sġie President. Konsenti għad naraw il-Komissarju fostna u nefżan il-Komitat fil-qosor. Zoċ punti, l-għanet id-direttiva fuq l-azzjoni reprezentativa, nista' biss inteni dak li qalu l-kollegi hawnhekk. Jan it li nkun rapporter fuq din il-proposta tant importanti. Għat iridu naraw id-divizjoni ta' kompetenzi ko u juri eżattament kif ħajkunu dwar dan di ħaġa naraw aktar qudiem. Imma fi kwalunkwe każ nistgħu ngħidu illi Is-suq internu l-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Konsumatur ħejkollu rwol importanti ħafna f'dan il-fajl. Naħseb illi t triq li għażiltu intom li tgħidu illi m'għandniex nagħmlu minn dan eżerċizzju ehm, ta' profitt dina kienet xaġa tajba ħafna approċċ tajjeb li bla dubju jiena flimkien mal-kollegi ħankun qiegħed nappoġġa. Interessanti li f'artiklu 7 tiġa qegħdin dbastru dak li ħajġri bil-fondi tal-entitajiet kwalifikati u l-problemi li jista' jkun hemm. Bimma kif jiġi finanzjati dawn l-entitajiet, ġifieri tajba triq li qegħdin tfittxu li taqbdu. Ittednu ovvjament narblu d-dettaljiet, Imma naħseb illi għanna bażi tajba ħafna għax-xogħol tagħna u jiena wkoll nilqgħu dan. Għandi mistoqsija għaliex fl-modi anke kummissarju Bjankowska u inti kelkom każ fejn il-konsumaturi kellhom kienu qed jiffaċċaw dannu kollettiv Dieselgate Volkswagen u l da dak iż-żmien kien bbaża s wkoll il-kumpaniji fejn talbet tal-kumpens u s'issa l-konsumaturi li ntlaqtu mill-kwistjoni tad-Dieselgate ma irċivew xejn. Forsi jkun proposta dan permezz ta' proposta ġdida kif qed taraw ħaġa Huwa possibbli li l-Kummissjoni iżid il-pressjoni f'dan il-każ speċifiku għaliex ħaġa stramba jekk minn banda titkellem dwar leġiżlazzjoni mentri l-konsumaturi fl-Ewropa għadhom qed nibgħatu konsekwenzi jekk din tqabbilha mas-sistema Amerikana fejn Volkswagen taw ħafna kumpens naħseb illi l-affarijiet għandhom isiru bl-istess mod hawnhekk. Issa, Ma nafx jekkux dan il-post li nsemmi għad il-ħagġa imma u ukoll kellna il-proposta ta' mistennija protezzjoni tal-whistleblowers. Normalment dina tiġi trattata minn kumitati oħra imma jiena rat li l-bażi legali b'sorpriża ikolli ngħid kienet differenza ħafna minn dak li konna qegħdin nimmaġinaw. Fil-fatt hija huwa suq eh, intern li qiegħed jingħata prominenza f'dil proposta u fl-interess ukoll tas-suq intern illi il-proposta tal-protezzjoni tal-whistleblowers tifoka fuq u ġifiri tkun ħaġa tajba nkunu nafu eżattament il-kuntest ta' dan kollu. Forse tista' tgħidilna kemm tgħin dwar dan, grazzi. Grazzi l-rappresentant ħazor mux għonek ħanaddi għal-rappresentant tal-INF. Grazzi, signor President, grazzi u koll il-Komissarju. Nasab li jina daw l-ħar snin fimna li meta dwar l-iżvilupp tas-suq uniku, speċjalment il-suq uniku digitali, Wieħed mill-elementi ewlenin għal dan l-iżvilupp hija proprju fiduċja, fiduċja tal-konsumaturi, tal-utenti u l-kapaċità li wieħed jagħti garanzija ta' kuntest tajjeb b'saħħtu ambjent b'saħħtu napprezza l l-approċċ tal-Kummissarju speċjalment qalet illi ma jekk kien titqarraq bil-konsumaturi toqgħod tibdel ir-regoli żgur ma jagħmilx sens ekonomiku għalhekk merħba bihom daw il-proposti illi ġew ippreżentati din il-New Deal għall konsumaturi Nixtaq nitlob però żewġ ehm, kjarimenti li ewwel l-istrumenti. Inti, Sinjura Kommissarju, preżentajt inna l-darba oħra il-istjoni ta' testazzjoni l-, -l, -l, -l, li qed jipprova tagħti xi ħaġa pożittiva lill-utenti li jkunu ġew frodati u ma tibdilx ehm, is-sistema f'waħda ta' eh, business ħaġa pożittiva din. Imma forsi qed niftilfu opportunità hawnhekk għal darbohrax forsi jekk indaħlu dan il-kunċett ta' retroattività ma jkunx ħaġa ħażina biex nużaw dan l-istrument. Diġà issemma il-każ Dieselgate bla l-istrument daw il-konsumaturi li kienu ġew ifrodati u nafu li huwa minnu li ġew ifrodati ma nasaw xej dina naħseb li laqas biex ġew indirizzati hawnhekk naħseb hawnhekk kienet opportunità għalina illi nuru kemm fil-fatt kapaċi inħarsuhom. U issa qegħdin niddiskutu dal-aħħar ħafna fuq id-data personali li hemm bżonn tkun identifikabbli dak li nagħtu aħna meta nidħlu f'kuntratt li sem kun jom indirizz u xi informazzjoni oħra. Imma attwalment l-iżvilupp speċjalment fis-sistema eh, ta' informatika qed ikun hemm ħafna dejta mhux personali eh, li qed tiġi ċirkulata u mhux dejjem faċli tagħmel distinzjoni qed nitkellem dwar dejta pereżempju li tkun eh, ingħatat flaps il-messaġġi illi nibatu lil xuxin data illi ħajintuża mill-Internet of Things u allura Tajjeb illi meta nitkellmu dwar protezzjoni tad-data, ngħidu eżattament b'ċarċon tonta xiex qegħdin nirreferu. U fejn il-distinzjoni mhix daqshekk ovvja, jiena nawgura illi tintażel it-triq tal protezzjoni massima u mhux dik ta' non definizzjoni, ċe illi inħallu u flessibilta għall-użu, da qed ngħidu issa li qegħdin għadin nitkellmu wkoll fuq l-affarijiet tal-relatati ma' Facebook, per eżempju, llum il-ġurnata qegħdin ngħixu din is-sitwazzjoni ta' nċertezza ta' nuqqas ta' definizzjoni ċara tar regoli. U Naħseb illi dak li hemm qudiemna hija sfida kbira għaliex qegħdin fi żmien fejn minn banda rridu nħarsu l-utenti, però mill banda l-oħra xorta tippermenti li negozji jkunu jistgħu jiżviluppaw mingħajr ma toħnoqhom iż u tajt u tillimithom wisq biex ikunu jistgħu anki dejjem jimbuttaw iżjed eh, l-ambizzjoni tagħhom. Grazzi ħafna u issa ħanħu round waħda x'kemm ħafna ħafna mill-mistoqsijiet ħakunu fuq l-istess suġġett għalhekk ħanħu round sħiħ l ngħaddi l-kelma lil Katrin Starju. Grazzi ħafna, grazzi Kummissarju wkoll tal-li tinsab fostna ħadna gost ħafna nitkellmu eh, nisimgħu titkellem u ħadna gost ukoll nisimgħu l-impenn tiegħek għal protezzjoni tad-dejta anke mill-esperjenzi personali li sawt magħna l-ġimgħa l-oħra ħadna gost ħafna nisimgħuk. Fuq id-dejta interessanti din għaliex aħna kumitat ta' li nipproteġu dritt tal-konsumatur fuq di kwistjoni u data trails. Kena ġurnalista Carol Cadwiger li għat li tkellmet fuq dan kollu, provat tikxef dan kollu, għalet kif il-provat tassigura karozza tagħha u sabet mata ta' dejta tagħha mżammija minn miżmuma minn kumpanija illi qatt ma kienet ikkuntattjata qabel u li hemm li li barjidnatu tal njeni Europea ġifieri. Dan l-affarijiet kif qed jiġru, kif nistgħu naċċertaw illi nistgħu nipproteġu l-konsumaturi illi huma konsumaturi jridu jkunu jistaw jafdawna, jkunu ċerti li d-data tagħhom hija Nasab illi it-tmexxija tagħna hija importanti ħafna speċjalment issa qed nersqu lejn l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 Apparti minn dan, xtaqt nsemmi wkoll il-kwistjoni tas sikurta tal-prodotti u affarijiet li għandhom xieqsmu u wkoll mal-prodotti diġitali. Kif tafu aħna għandna il-kimiċi pereżempju illi il minn protetti minnhom ma fuq id-diġitali u s-sikurezza nasabaw hawnhekk importanti wkoll naraw xinu l implokazzjoni ta' dan kollu. Għandek dejjem nitkellmu dwar is-sigurtà ta' prodotti fil per pereżempju ta' arloġġi ta' tfal għaliex in-nies setgħu jimmonitoraw it-tfal mbagħad kien daw il-pupi l-organizzazzjoni ta' konsumatur li nsemmu aħna jistgħu jużaw mhux biss il-Bluetooth imma anki ikunu jispijaw fuq in-nies. Għalhekk jridu nkunu attenti ħafna fuq il- sikurtà tat tfal tagħna, il-protezzjoni ta' ċittadini. Imma problema hi li ċertu affarijiet huma projbiti f'pajjiż imma mhux fuq ieħor nkunu ċari fuq għal-kwistjoni anke rimedji importanti ħafna din iġu naħdmu sabiex ikonna xi ħaġa li tagħmel sens anke qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, grazzi ħafna Pascal. Grazzi, Signor President. fil-qosor minna ħatijaj tiegħi għall koordinatur ehm, tal-PPE Andrea Schwab nista' xikun magħna bħalissa ehm, nixtaqt ngħid fismu ehm, illi fuq din il-proposti ta' New Deal għal konsumaturi aħna ħankun qegħdin naħdmu b'mod kostruttiv fuqha u nixtieq ngħid prosa ukoll għaliex aħna fil-Belġju diġà għandna rimedju kollettiv u r-riżultat kien tajjeb ħafna hemm distinzjoni importanti bejn is-sistema Amerikana u dik Ewropea, insomma żiżdu s-sistema Ewropea għal kif qed tiġi applikata attwalment fil-Belġju personalment din ġiex dina mhix ħaġa koordinata ma' grupp, imma jiena personalment ħad il-ħaġa għaliex hija ċara trasparenti għall konsumaturi. Grazzi li kummissjoni wkoll tal-kooperazzjoni li rejtu fuq dawn iż-żewġ dossier tant importanti. Prodotti digitali u tangibli. Grazzi wkoll tal-li ħadimtu anke biex l-Stati membri jifmu l-bżon l-insibu soluzzjoni kostruttiva u biex nażguraw ukoll l-Istati membri kollha jaraw bl-istess mod il-ħaġa Idealment, l-affarijiet jitlestew xogħol jitlesta qabel ma eh, jala il-mandat tal-parlament nafet tkun ħaġa tajba kieku dawn iż-żewġ dossiers ikunu nistgħu nmexxuhom il qudiem ikun sinjal tajjeb għan negozji u eh, nurwhom illi eh, l-Ewropa jimpurta minnhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Jena se nieħu din l-opportunità biex tindirizza il-Kummissarju Bilċek. Jena ferħana ħafna li qiegħda hawnhekk. Grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek ma nasibx tkun ta' sorpriża il-mistoqsija tiegħi li għandha x'taqsam mal-kwalità doppja tal-prodotti li xi ħaġa li ilna niddiskutuha flimkien. Hemm bosta aspetti ta' din il-kwestjoni illi r rapport tal-inizjattiva propja jittratta u jiena ppreżentajtu xi ftit jien biss qabel proposta tiegħek fuq il-New eh, Deal for Consumers u jiena għandi mistoqsija jekk permetti l ewwel net fuq l-artiklu 6 tal-Unfair eh, Comparison Directive illi eh, din il-kwalità doppja ssir waħda li mhijiex ġusta fil-prassi. ikun hemm żewġ prodotti identiċi illi għandhom karatteristiċi differenti għall-aħħar u għalhekk insaqsi kif il-seta tal-autoritajiet ta' supervizjoni se jiddeċidu dak li ju jew mhuwiex bħala differenza fil-prodotti mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi. Fuq il-premessi. Hemm bżonn li ngħid jiena pjuttost xettika għaliex għax dawn il-premessi il premessi jinkludi l-lista miftuħa ta' raġunijiet leġittimi. U għalihom il-prodotti jistgħu jkunu differenti tal-istess markat jistgħu jkunu però differenti. Jina ma tantx ħassejtni komda bil-premessi li għamlu referenza b'mod vag ħafna il-preferenzi tal-konsumaturi għax naħseb di tista' tkun biss tieqa jew jew xaq fejn l-autoritajt ta' supervizjoni ma jkunux jistgħu jivalutaw dawn il-prodotti fil- fissu intern għabbażi ta' kriterji oġġettivi u ma tittilet kommenti għaj fuq il-metodoloġija ta' l-testjar xi ħaġa li inti għamilt referenza għalija fil-kommenti tiegħek intat illi l-output se jkunu disponibbli derwaqt u għalhekk nsaqsik meta nkunu nistaw nistennu li nirċevu dawn ir-riżultati u biex nikonkludi f'nota pozittiva xi jistħoqlok hekk grazzi tal-involviment personali tiegħek. Wara bosta snin ta' debattiti strambi u diffiċli u dawk li xtaq u randuħ praċajta dan is-suġġett qed naslu għal xi ħaġa iktar speċifika fuq il-kwalità doppja x'nistgħu nagħmlu f'każijiet individwali. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa l Honorable Bolzen. Grazzi, Signora President. Aziz Kommissar, jina kontenta ħafna li inti hawnhekk l-lum għal l-offsinar qed niddiskutu din proposta illi tassow toħloq differenza għall konsumaturi tagħna fuq kwistjonijiet tassew importanti. Naħseb ukoll li ma tkunx ta' sorpriża għal ħadd illi jina nixtieq nilqa il-proposta tiegħek fuq il-kwalità doppja tal-prodotti għax nafu il-koll din il-problema tesisti. Imma tesisti imma ma kienx hemm azzjoni leġislattiva sissa. U hemm bżonn ngħid li l-konsumaturi f'pajjiżi huma kuntenti ħafna. Qegħdin jaraw tassew issa xaq dawl u jina nifraħlek tek. Nishtiq u koll insaqsu saqsi mistoqsija li tixbaħ ħafna dik tal-kollega tiegħi Olga. Pala rapporter fuq il-rapport ta' inizjattiva propja l-kwalità doppja tal-prodottina għamilt talba għal tibdiliet fil-Unfair Commercial Practices Directive fl-annes għax huwa l-mod iktar effettiv li l-autoritajiet ta' konsum jitrattaw din il-kwistjoni. Fil-proposta fl-artiklu 6 jibqa' mhux ċar xiridu nfissru meta ngħidu significant difference, differenza sostanzjali għax għandna premessi illi qegħdin jikkonfonduna. U lek nixtieq insaqsi kif taraw dan l-artiklu msarraf fir-realtà fl-ħajja ta' kuljum. L-awtoritajiet kif se jivalutaw din is-significant difference? U għalhekk naħseb din hija mistoqsija importanti ħafna għax hemm bżonn ikun ċar dak li qed nippruvaw nagħmlu bil waħda għandna l-awtoritajiet tal-konsum u għandna l-industrija min-naħa l-oħra. U għalhekk xtaqt insaqsik xi ħaġa oħra fuq din il-problema fuq il-rikors kollettiv. Jiena diġa kont ktibtlek ma belk fuq eh, dan il-mekkanizmu ta' rikors kollettiv fuq l-iskandru tal-Volkswagen u xtaqt nsaqsik jekk konsidrajt il-kwalità doppja u jekk tista' tiġi applikata għal dawn il-konsumaturi fil-futur. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Issa Eh, Mark Tarabella. L-aħħar però mhux l-inqas. Grazzi ħafna, Signora President. Ntqal ħafna, jiena mhux se ħafna f'dettall, mhux se ntawwa l-wis, ma grazzi ħafna Kummissarju fuq dan il-New Deal for Consumers għax din il-proposta jiena kuntent hija waħda kwilibrata għal dak li huwa rikors kollettiv xi ħaġa li jiena nisten snin twal. U anettodu uffiċjal tal-Kummissjoni għalli kien tkellem ħafna ħadem ħafna fuq il-konsumaturi illi fetax eh, eh, fl-xkun xampana xqat ma ħasab illi se jasal dan il-jum għax ilu jaħdem dan l-aħħar 25 sena u fl-aħħar u dan mħabba fik li fl-aħħar nistaw naslu u namlu dan il-brindisi. Ġiħek, Sinjura Kommissarju, jina nista nifhem il-biża tal-industrija tal-kumpaniji ma jekk fimt sow il-kollegi Naħseb il-Parlament mhux xejra se naffert imma l-Kunsill se jagħmelek u inti eh, ilek eh, għandek 18 il-xar imma aħna 12 il-xar aħna għandna l-kampanja bat elettorali tagħna u għalhekk lan huwa illi nippruvaw nagħmlu l-affarijiet f'din il-leġislatura mhuwiex se jkun faċli it torti ikun tal-Kunsill pas-soltu. Nixtieq imur lura għal punt mod partikolari din il-kwalità doppja jew id-differenza bejn il-kwalità tal-prodott għandna bżonn niġġieldu kontra tipi ta' frodi il fejn il-kompożizzjoni tkun differenti għall-aħħar u fejn tista' tkun taħsara li l-konsumaturi li jħallsu prezz u waqt illi l-prodott mhux l-istess minn pajjiż għal ieħor kif intqal u ħidna l-eżempju tal-kola imma għandna eżempju ta' prodotti oħra li mhux neċessarjament huma tajbina sħaħ imma pereżempju l kjub jekku bil-xaħam bil jew le, imma mhux kollha għandna l-istess eh, toma jew u aħna maqudin fi diversità tagħna għalhekk għandna bżonn nippermettu lill industrija wkoll li taħdem iktar fuq dan kif eh, jinħass u jtom il-prodott, il-konsumatur, imma l-kompożizzjoni x'imda hemm bżonn tkun differenti skont il-kosti ta' dak li jkun u għalhekk ma ridux naqgħu fin nasa bejn il-kwalità u l-ħtiġa ta' diversità fl-Ewropa kollha kemm ilha bżonn nżommu dan il-kriterju għalhekk eh, aħna forsi tajna eżempji ħżiena imma hemm prodotti oħra anke ta', ta saħħa. Grazzi. <coughs> Excuse me. Grazzi ħafna. U issa is-Sur Turkanu. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena wkoll nixtieq nilqa lill-Sinjura Komissarju. Qed nieħu l-kelma wara l-kollegi l-oħra li tkellmu fuq il-kwalità doppja tal-prodotti, suġġett li huwa importanti ħafna għalina. Jiena kont qed nisma' birqa ħafna proposti tiegħek, tkellimt fuq sanzjonijiet fid-direttiva fuq il-prassi kummerċjali sleali. Imma fil-fatt il-leġislazzjoni tidher illi mhijiex rispettata jew forsi hemm rida ħażina minnaħa tal-awtoritajiet illi ma jixtiqux implementawa jew forsi maħniċ qed nifhmuha sew din il-leġislazzjoni meta jien nintaqa' ma' rappreżentanti tal-assoċjazzjoni tal-konsumaturi jgħiduli fuq id-diversità tat-toma, tal-perċezzjoni tat-toma. Ovvjament id-diversità hija importanti ma jekk nħobbu prodott, jekk morru f'prodott ieħor nixtiequ nsibu l-istess prodott u hemm bżonn ikun l-istess, l-istess toma, mhux veru. Ovvjament, tiżisti Jeżistu il-perċezzjonijiet ta' toma li huma differenti u dan ivarjaw minn pajjiż għal ieħor tal-Ewropa. U dan jiddependi mill-ingredienti li huma użati u dan jiddependi mill tradizzjoni mill-istorja tal-pajjiż. Hemm pereżempju il-kannamela u wkoll il-pitravi imma ovvjament ma nistgħux naħbu wara dawn id-differenzi intkellimt fuq sigurta eh, sigurtà tal liker Jiena kont ispettur kap fil-qasam veterinarju ta' pajjiżi u jina kelli dawn ir-responsabiltajiet iġifiri ta' kontrolli u spezzjonijiet u hemm bżonn ngħidilkom li mhumiex l-ispezzjoni li jiżguraw il-kwalità, Sinjura President, imma huma l-produtturi li jemson bżonn jerfgħu ir-responsabilità tagħhom huma jiskuraw il-kwalità tal-prodott. Il-produzzjoni emmi il-problema fil-produzzjoni. Hawnhekk jista' jkun hemm każijiet potenzjali ta' frodi u mhux l-ispezzjonijiet se jgħidu jekk riċetta ġietx rispettata jew le jekk il-prodott ġi prodott mod sow, hija fil-produzzjoni illi għandna bżonn infittxu il-problemi potenzjali u nsowwuhom. Nittama illi fimtuni u nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Kummissarju għal replika tagħha. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-kummenti u ta' dak li għattu biex se nipprova nirrispondikom il-koll. L-ewwel net. Jiena ma konċat il-filosofija li mi wara dan il-New Deal for Consumers. Aħna nixtiequ illi konsumaturi fl-Unjoni Ewropea iwaslu leħenhom ikunu informati aħjar għal dik li għatħit ta' deċiżjoni iktar responsabbli, iktar Eh, ta' supervizjoni iktar attivi lesti jiddefendu drittijiet tagħhom. U naħseb li din il-pressjoni tiġi mill-eruq ta' soċjetà, mill-eruq ta' suq, xi ħaġa li m'għandniex fl-Unjoni Ewropea għax it-tendenza tagħna hija illi niffokaw fl-inforzar mliġi mill oli lejn il-baxx u għalhekk din hija xi ħaġa li kellna bżonn nagħmlu. Ġifieri nagħtu s-seta fl-idejn il-konsumaturi da sejjejna ħafna. U għalhekk dan qed narawh fir-rikors kollettiv, fil-kwalità doppja ta' ikel għax xina dejjem qatt illi mingħajr in-nies li ma jixtiequx e, eh, jixtru dawn il-prodotti folot ma ħnissa nagħmlu differenza għandna bżonn li n-nies ikunu jaflu illi din hija xi ħaġa l aħna ma rridwiex. U fuq ir-rikors kollettiv grazzi ħafna tal-apprezzament tagħkom ta' dan il-mod uniku Ewropew kif qegħdin nidħlu fid-dinja tal-rikors kollettiv. Dan kien prinċipju ewleni jiena kont nafesat ma rridx kien dak il-modell Amerikan. Jina kelli ħafna materjal ukoll mill-Kamra tal-Kummerċ ta' Amerikana u l-esperti li jaħdmu f'dan il-qasam li wissawna ħafna li ma nagħmlux l-istess balji u jiena rrid ġustizzja l-konsumatur rrit nuri lin nies illi hemm huma id-drittijiet u jekk jiġu rinforzati kif suppost anke mħabba l-azzjoni stess tagħhom, il-konsumaturi jkun imħarsa aħjar u għalhekk aħna wasalna fil-qasam tar-rikors kollettiv dawn iż-żewġ modi ta' implementazzjoni ġifieri mod għal każijiet fejn nafu li huma l konsumaturi li jarqu bihom, pereżempju il-każ ta' Dieselgate fejn Is-sidien konkreti tal-vetturi tal konna nafu li huma mill-bidunet u għal dawn jiena xtaqt illi jaslu għal kumpens. Għax biex nkunu dim il-ġurnalisti u il-konsumaturi wara id-Dieselgate u najdu jiddispjaċina m'għandniex l-istrumenti fidejna għal sitwazzjonijiet bħal dawn, l-Amerikani jagħmlu aħjar għax għandhom skemi iktar iktar maġlin ta' kumpens, allora jiena ħassejt nifs vantaċ u kelli nibda fuq naħdem fuq xi ħaġa illi se ġib għall konsumatur mod eħfef u irħis għall kumpens għax bżonn insemmu ħaġa meta wieħed jikommetti ruħu bħala individwu u jinvolvi ruħu f'dan il-proċess għatma ma jkun jaf ir-riżultat li ma se jkun Ma dak huwa ċert huwa li se jkollok tinvesti ħin kif ukoll flus u xi 70% tan-nies illi jarqu bihom ma jagħmlu xejn. U għalhekk din ċifra dejjem tiżdied u dan biż tal-xiri online għax għal dik li hija d-dinja virtwali nies ma jimpenjawx ruħhom biex jippruvaw ikollhom rikors Issa t-tini mod u t-tini kanal li xtaqna niftħu fil-rikors kollettiv bl-stil Ewropew u għal dawk il-konsumaturi fej ma nafux il-numru tagħhom, ma nafux l-ismijiet, ma nafuhomx, imma nafu illi hemm forsi eluf jew anki miljuni ta' nies il-każ ta' Cambridge Analytica fejn nitkellmu fuq 2.7 miljun Ewropej suppost imorru individwalment dim l-qorti le, ovvjament, le. Imma innis nies jozzu il-privatezza tagħhom. U għalhekk għal dawn il-każijiet nixtiequ, anzi ma nixtiequx, illi nagħtu kumpens lil kull individwu, imma nixtiequ li jkun hemm proċess u jekk il-qorti deċidi illi hemm bżonn jitħallsu jitħallas għad il-flus, dan imur biex ikopri protezzjoni tal-konsumatur biex hekk il-konsumaturi jirċevuh indirettament. Din hija l-ġustizzja tas-sistema, hekk qegħdin nipproponu aħna. Dan hu il-bot mill-class action Amerikana. Dan il-mod jiġi użat għal każijiet transkonfinali u hawnhekk ukoll ir-rikors kollettiv ukoll jingħaqad ma dak illi nagħmlu fis-CBC. Consumer CPC, Consumer Protection Cooperation, għax hawnhekk qed nagħmlu ħafna biex nippreparaw għal ksur um, wiesa transkonfinali u tajjeb ukoll meta aħna nkunu qegħdin nifaċilitaw dan ir-rikors kollettiv għal każijiet transkonfinali li huma ukoll fuq firxa wiesa għanna bżonn insemmu l-fatt li konna kawti ħafna, attenti ħafna li nirrispettaw il-proċeduri tal-liġi ċivili nazzjonali u nirrispettaw ukoll il-liġi Ewropea fuq il-sistemi ta' eh, telf minħabba il-konflitt u għalek aħna ma sawx namlu rivoluzzjoni fuq kollox, qed namlu rikors kollettiv l-istat membri kif ukoll fil-każijiet transkonfinali. Jiena kuntenta fuq il-kamp ta' applikazzjoni wiesa għal records eh, kollettiv kif qed tiġi proposta x'bdejna bidea modesta, forsi nkopru forsi l-menti tal-konsumatur klassiku, imma mbagħad kull sena qegħdin nippubblikaw l-iskopu tal-konsumaturi u hemm messaġġ ċar kull sena, sena wara l-oħra il-settur finanzjarju li għandna fl-iskobot skull sena u jilmentaw in-nies mħabba servizzi finanzjarji u mbagħad il-vjaġġaturi u drittijiet tagħhom fis-settur tat trasport. U inkomplu għaddejjin bit-telekomunikazzjoni pereżempju settur tal-enerġija. Dawn huma kollha elementi klassiċi tal-konsumatur u għalhekk sempliċement ħadna il-skobot tal-konsumatur u aħna applikajnija. Għal dan għal din proposta ta' rikors kollettiv biex hekk ikopri dawn is-setturi kollha. U mill-ġdid jiena kuntenta sodisfatta għax il-Kummissjoni għamlet xi ħaġa l derba sempliċi, loġika, b'dejta adattata li niġbru kull sena xi ħaġa ġifieri prattika għan-nies. Edin nejxu f'epoka fejn u dimna għanna u koll sviluppi tal-ambjent digitali, meta naraw il-ġganti, il-korporazzjoniet għed jisiru għed jikbru, dejjem jikbru, u n-nies qed jimxu bil-mod ħafna nafson nagħmlu xi ħaġa. Nasseb dini għat tweġiba xirqa. Issa, fuq ir rikors kollettiv kien hemm bosta kummenti. Forsi issa se nitkellem fuq il-kwalità doppja kien uh, eh, tieni suġġett fejn kien hemm l-iktar kummenti fejn se nibda. Mela, fuq il-linji gwida. It-tweġiba mill-prattikanti kienet illi għandna bżonn illi ikonna deskrizzjoni iktar ċara fil-leġislazzjoni u aħna ħlaqna dan l-artiklu 6. U mod parallel qegħdin finalizzaw il-metodoloġija għal testjar ta' każijiet potenzjali ta' kwalità doppja fl-ikel is-sjura Semarova kellha raġun meta qalti meta derwaqt. Meta ngħid derwaqt, Inkun qed nitkellem fġimat, ħenajtek. Nistenna li nikkonkludu f'Mejju u mbagħad se nindirizza l-Ispettorat Nazzjonali dawk l-awtoritajiet konċernati u mbagħad tista' timebri se jkollhom jgħidu min se jaqdi dawn id-dmirijiet u niġi lura bil-metodoloġija, bil-linji gwida u nsaqsihom biex jibdew jittestjaw. Il-metodoloġija se jkollha ħafna partijiet differenti għalija u importanti li jkun hemm il-proċedura il-stat A illi jkun jista jagħmel ix-xiri tiegħu f'stat B doqlok forsi stramba imma kien hemm ħafna kummenti li ma nistgħux nivvjaġġaw barra biex nixtru u mbagħad nixtru l-affarijiet barra mill-pajjiż. Din hija ħaġa bizzarra li hija stramba l-aħħar Forsi din hija kwistjoni u lek aħna se noffru il-proċedura u se noffru wkoll ħafna data teknika u pariri tekniċi kif nistgħu nindirizzaw id-differenzi sostanzjali li intkom saqsejtu fuqhom ikun hemm bżonn ta' valutazzjoni skont il-każ ġifiri dawn differenzi sostanzjali skont l-artiklu 6. Significant difference xi tfisser illi mhux ġustifikat differenza li ma tkunx ġustifikata mhux imsejsa fuq xi ħaġa illi jista' jipprova l konsumatura mbagħad il-preferenzi tat-toma jew materja prima użata fil-pajjiż tista' tkun skuża artifiċjali dan il-każ mhux ġustifikat imma jista' jkun hemm ir raġunijiet tajbin u għalhekk aħna nixtiequ l-produtturi illi jipprovdu il-prova, il-ġustifikazzjoni li mi, l-evidenza li mi li tajt illi aħna għandna żewġ prodotti differenti bl-istess eh, marka u għalhekk din hija importanti ħafna hawnhekk għax meta nipprova nispjega lil eh, Ministri tal-Industrija eh, fil-Konsil Kompet meta nispjega reazzjonijiet tagħna mħabba pereżempju l bisat fuq la ringa u l-feta eh, rumana u eh, tar Rumanija, Rumena u le maħniex qed niddettaw it-toma jew l-prezzijiet xejn affattu dak li nixtiequ fl-Ewropa la derba ikun eh, hemm kommerċjalizzazzjoni tal-marka l-istennija hija illi l-kwalità tkun waħda ekwa. Ħaġa sempliċi, metodoloġija se tagħti l-istrumenti adattati għall awtoritajiet tal-inforzar biex ikun jistgħu jittestjaw u jipparagonaw il-testing u jibdaw jagħtu bidu għall-azzjoni u dan jistgħu jagħmluh mal-ewwel u wara li jużaw il-metodoloġija. Għax naħseb illi l-linji gwidi li aħna qegħdin Titajna għas-sena l-oħra jistgħu jiġu użati fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk jiena ħafna ministri wkoll tkellmu miegħi u xi wħud mill-membri tal-Parlament speċjalment l-autoritajt tal-infurzar fil-stati membri bil-kriteri li jixtiequ jannaraw fil-leġislazzjoni ekku ma fl-istess waqt ngħid il l-Kummissjoni tat opinjoni legali ċara ħafna fuq il-possibilità illi jibdow dawn il-proċeduri minn issa. U għalhekk imbagħad naraw eh, fil-prassi se naraw wara il-sat membri kollhom din il-metodoloġija ma narax għaliex mhux suppost jibdew it-testja fit-tieni semestru ta' din is-sena u hemm ukoll ikun hemm il-bidu tal-ħidma tagħna fil-metodoloġija simili għad-deterġenti għax l-ikel mhuwiex l-unika komodità illi qed tiġi kritikata to space. Allora, sen estendo anki lejn prodotti oħrajn pal, eh, pal detersivi, eccetera. Eh, Umbat sur Dalton tkellem fuq doorstop, doorstep selling. Iva, aħna edin natu il-possibilità li jiddeċidu l-Istati membri eh, illi jiddeċidu fuq id-doorstep selling minnaħa tal eh, bejja aggressivi jekk għandix tiġi eh, projbita jew lew. l-istat membru jiddeċidi illi jiprojbih, allora irrit jinnotifika l kommissjoni għax bekk allura eh, irrid ikun hemm anki ġustifikazzjoni għaliex dan qed isir qed jagħti raġun raġuni. Hemm stati membri li qegħdin inaqsu dawn il-prassi, hemm oħrajn xi ħamsa jew sitta e, fejrajna e, illi fil kasta ta' e, konsumaturi vulnerabli dawn il-doorstop sellers huma perikolużi, nitkellem fuq il-persuni anzjani, nisa illi huma tqal fid-dar eh, u jista' jkun hemm differenzi bejn stat membru ieħor u rridu e, nżommu f'moħħna dawn l-affarijiet, ma nistawx narmonizzaw totalment dan fuq Umbat anki fuq l-irtirar jiena stennejt li din ħatġi iġi ikkritikata. Aħna fil-refit għadna li sen kunu ġusti u anki rajna illi sen nistudjaw anki il-piżijiet sproporzjonati għal-kummerċ għal-negozji. Il-fat illi ma jistawx jiġu mibawta talura il-prodott jew ma jistawx jiġu e, e, jittihdu l lura l-flus e, imma rajna li hemm konsumaturi fejn qed il-liġi għal din ma ridux li li dan jiġri allora għalhekk se nagħmlu din il-proposta din hija il-proposta u jiena żgura li intkom ha segwa minn qrib din u naraw bat tip ta' riżultat sen sen expo. U verament jiena nittamal se jkun qabel it-tmim tal-mandat. Fuq il-whistleblowers, Ija din il-proposta hija ġdida. Il-protezzjoni tal-whistleblowers illi huma persuni onesti li Eh, e għal-album l-interess tal-konsumaturi. Dawn għed nitkelmu fuq il-persuni li jisibu xie abus fil-posta xol taħħom u jridu eh, jiddenunċaw ħafna drabi dawn il-persuni jħossu illi jibżaw li jistaw jitilfu l-posta xol taħħom, jew se jikolom xie jirċevu xie kastik iħor anki finanzjarju u rridu aħna nżidu l-protezzjoni. U dana se jitħol taħt id-drittijiet tal-konsumaturu u s sikurezza tal-prodott se jkollu anki ambitu wisa li ikopri anki il saxħa il kompetizjoni il-frodi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus. Allora hemm ħafna hemm lista sħiħa ta' eh, ta' setturi li għandhom bżonn il-kooperazzjoni tal-persuni onesti biex illi eh, biex jiddenunċaw daw li jekkem xi riskju għal saħħa pubblika u għal sikurtà pubblika. Din hija ħaġa li nħossu li importanti u qed nibdew naħdmu fuq issa u nittama li anki din il-proposta tiġi mbagħad milquha minn naħa tal-istati membri. Fuq il-perspettiva ta' New Deal fil-perspettiva tal-Kunsill, kelli konsultazzjonijiet mal-Istati membri. Il-Ministri tal-Industrija l-iktar kwistjoni problematika jarawa fl-armonizzazzjoni ta' sanzjonijiet. Se jkolli nispiega iktar illi aħna qegħdin narmonizzaw biss għal eh, kwistjoni transkonfinali u għalek titħol taħt il-kompetenza tal-Europa. Eh, u manda xiex taqsam ma' sussidjarieta f'dan il-kas U t-tini problema hija l-kwalità tal-ikel. Naturalment anki hemmhekk irridu nagħtu iktar spjegazzjonijiet u anki jridu nagħmlu sforzi biex nikkonvinċhom u l-inqas problematika sissa hija il-proposta ta' rimedi. Ma dawn kienu l-ministri tal-industrija. Tal nitkelmu nitkellmu magħhom xejn iktar. Umbat kien hemm nitkellem fuq id diesel gate. Fortunatament ma nistawx nużaw rimedi kollettivi fuq id diesel gate għax f'dan il-kas eh, tkun kas ta' reattività. id diesel gate kienet lezzjoni li eh, irridu e, nitalmu u natu reazzjonijiet tagħna. Il-rimedi kollettivi ikunu jistaw jiġu użati la darba jkunu daħlu fi seħ, jistaw jirigwardaw anki data personali, jirrigwardaw anki il-ksur tal-regoli ta' protezzjoni ta' data ġenerali li għanna eh, għanna eh, regolament fuq il-protezzjoni tal-ċittadini Ewropej. Naturalment, il-modell ta' rimedi kollettivi jista jkopri mux biss il-kas ta' Cambridge Analytica, ma anki l-kwalità tal-ikel. Dina se tkun applikabli fil-żoċ kazijiet, imma na darba li tidħol fis-seħ mux issa. Il-Sinjora Stiller fuq il-xejri eh, ġodda u l-intelligenza artificiali. Eh, se nippubblikaw nar l-erba, ġifiri jumejn oħra, se nippubblikaw il-komunikazzjoni fuq l-intelligenza artificiali li ħad kopri anki il-kwistjoni tal-produttività fi klimiħor ieħor se dan sen applikaw il-qafas ta' sikurta attuali tal-Unjoni Ewropea illi tirrigwarda direttivi il sikurta tal-prodotti sen applikaw eh, il-leġizlazzjoni attuali fuq situazzjonijiet li rigwardaw l-intelligenza artificiali u l-Internet of Things fejn il-sikurtà tal-prodotti jistaw ikunu perikolati jew nistaw niddubitaw fuqhom. Umbagħad is-sena diħla se nippubblikaw rapportu rapport illi jindika illi il-Kummissjoni ħadd proponi fil-futur biex toħroġ bil- azzjoni leġislativa speċifika biex tkopri l-intelligenza artificiali. U naraw jekk eh, umbat sadattant mm, ek eh, nħossux l-urġenza li għanna bżon din il-leġislazzjoni fl Ewropea. Attualment qed ngħidu għan użaw il-leġislazzjoni eh, illi għanna disponibbli. Iżgur illi ma, ma rispondeċ kollox, nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Zenova għal-ħidma taħħa fuq din il-kwistjoni tal-kwalità doppja li nintuħ bis-serjetà il-Kummissjoni eh, eh, tiħu azzjonijiet kbar fuq il-kwistjonijiet importanti. Din hija kwistjoni importanti. Nixtieq nirringrazzja s Sinjura Gebhardt għal imorru post tal-appoġġ kontinwu u għal fatt illi Eh, fuq il-kontenut digitali un inwedkom illi senkun rigoruza fil-diskussjoni tal-ġimma diħla mal-Ministru tal- eh, tal-kummerċ tal-presidenza bulgara għax iridu illi namlu progress u għandu għandana l-oħdan il-punt Eh, qabel ma jala il-mandat, għax inkella se jkunem xaħġa xi ħaġa fil leġizlazzjoni li rigwarda konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju tal-li rispondejt għal dawn il-mistoqsijiet kollha. B'mod konkret ħafna grazzi ħafna minna ħatana se nagħmlu ħilitna kollha biex nifinalizzaw il-ħidma li għanna u dimna u għedin nistennew bil-ħerqa il-proposti illi inti li se toħorġu. Grazzi ħafna tal-preżenza tiegħek. So Amethyst, I would like to uh, finish Nishti nispeċa l-ewwel parti sa l-ewwel parti għax issa rridu nbidlu l-awla għax għanna laqa konġunta mal-inta fil uh, 4Q1. Un nintaqgħu hemmhekk. Grazie.